għaddu għal dibattitu fuq il-proposta ta' regolament tal-Konsil li bija nir-modifikaw regolament li jetnejt li ta' erba seba biex ikun jinħolo eh, l-organizzazzjoni komuni għal-sfiq agrikoli jkun hemm dispożizzjonijiet għal ċerta prodotti. Fisem il-Kommissjoni, il-Kommissarju, il-Sinjura eh, Fischer. Uh, Grazie, Sur President, membri, onorevoli. Nishtiq nirringrazzjakom tal-li permettejtu li hemm din il-proċedura ta' urġenza. Jiena nittama li nirranġaw situazzjoni fis-settur tal-ħalib. Il-proposta illi tiġi inkluża il-prodotti tal-ħalib f'artikolu 186 dawn il-proposti rajnijom f'sensila sieħa ta' miżuri li aħna dottajna jiena ħat nota ta' riżoluzzjoni ta' 17 ta' settembru u jiena nittama li jintom ħattu konsiderazzjoni li ħafna mir-rekomendazzjonijiet ta'kom diġew ma' koperti fil-prattika minn studji attwali jew inkella minn proposti illi ser ikunu koperti mill-proposta tal-lum. Dwar il-miżuri fit-tul illi ġew msemmija fir-riżoluzzjoni tagħkom tafu li aħna waqafna tal-grupp tal-livello li kien hemm l-ewwel laqgħa diġà saret u aħna qegħdin nistennew li l-aħħar eh, dokument ser jiġi Eh, ser jinħareġ qabel ġunju tas sena d-dieħla. Jiena sodisfatta li ngħidilkom li r-realtà illum hija fis-settur tal-ħalib jgħal prezzit prezzijiet qegħdin eh, jolew qegħdin jiżdiedu u hemm bżonn ta' intervenzjoni għaliex il-prezzijiet il ta' swieq huma ħjar minn dawk tal-intervenzjoni. Dwar il-proposta tagħna ta' artikolu 1.8.6 hemm dispożizzjoni attwali għal bosta prodotti tal bosta prodotti iżda l-ħalib mhuwiex inkluż. U hawnhekk ir-raġuni għall l-volatilità tal-prezzijiet mill-2007 u rrid illi ser ikun meħtieġ illi ninkludu l-ħalib dan l-artikolu. Dan għaliex mbagħad jippermetti biex il-Kummissjoni tirreaġixxi aħjar. Il-biraħ fil-Konsil tal-Agrikoltura jiena ħabbart dawn il-280 miljon euro għal bdiwa fis-settur tal-ħalib. U biex dawn il-flus jinħarġu malaj kam jista' jkun, għandna bżonn il-bażi legali f'artikolu 186. L-ideja ser tkun biex il-flus jiġu allokati f'envelops nazzjonali skont il-produzzjoni illi kien hemm fis-sena 2009 ovvjament ser ikun hemm limitu tal-kwotas nazzjonali. Dawn ser jitqasmu b'mod mhux diskriminatorju lil dawk il-produtturi, dawk il-bdujwa fis-settur tal-ħalib li l-aktar intlaqtu mill-kriżi. U għalhekk biex nużaw din il-possibilità irridu iwa indaħlu l-ħalib f'artikolu 1.8.6 meta jiena qed ngħid li qed nħabbar il-possibilità li nippromovu 280 miljun, aħna rdu nkunu konsil l awtorità tal-budget li hija l-Parlament Ewropew u l-Kunsill il-Ministri tal-Finanzi tagħna jridu jiddeċidu dwar dan l-ammont fil-laqgħa li 16 ta' 19 ta' Novembru. Jiena l-bira ħedt ukoll illi dawn huma l-aħħar flus li għandi fil-bwiet tiegħi bl-eċċezzjoni tal-300 miljun li kif tafu hija meħtieġa biex aħna nevitaw l-implikazzjonijiet finanzjarji. Huwa importanti li ngħidilkom l-artikolu wieħed minja sitta Mhuwiex card blanche Dan jista' ikku inkludi il-ġobon jekk is-sitwazzjoni tassu tkun waħda li aħna nistgħu niġġustifikawha. It-tieni parti tal-proposta hija li minaġġar tas-sistemi tal-kwota. Diġà hemm possibilità llum għall-istati membri li jixtru l-kwotas. Dak li qed indaħlu hawnhekk hija l-possibilità li l-istati membri inaqsu permess tal-ammont ta' kwota li huma kienu qed jixtru fis-suq biex inaqsu il-limitu nazzjonali tagħhom tal-kwota. Din hija skema volontarja għaliex fi diskussjonijiet tagħna rajna l-iskemi eh, mandatorji mhux ħajaħdmu b'mod politiku. Jiena ħerqana li nisma' suġġerimenti il-kummenti tagħkom u nirringrazzjakom. Muchas gracias, señora comisaria. Passamos al turno. Grazie ħafna sa eh, l-kellima fi il-grupp il-grupp popolari għal minuta nofs. Nat eh, il-dad il-kelma surdess. Grazie ħafna President, Signora Kommissarju, Signori. Jiena għatniħu gost l-lum fil-Parlament għatni nittrattaw dan il-sujġet burġenza u li ġi adottata maġoranza kbira. Aħna ehm, aċċettajna responsabiltajiet tagħna dak li nġaqsa minnħalli. Apparti ċerta minoranza u għek aħna naraw li din il riżoluzzjoni hija forma addizzjonali biex wieħed ikun jista' jgħin l raħala eh, l-produtturi tal-ħalib dan żmien diffiċli. Il-mozzjoni tal-Kommissjoni ġiet eh, tarda u mhux eh, l-aħjar ħaġa li tista' tkun imma aħjar mix-xejn. Kien hemm differenza ta' opinjoni anke fil-grupp tiegħi dwar il-buyback program. Il-program ta' xiri l-ur għandu jkun obbligatorju, sinjura, biex jkollu effett, imma f'dan il-Kamra u fil-Kunsil m'hemmx maġġoranza favur. Apparti minn da, ċerta stati membri dan mhux ħaġa aċċettabbli għax dina tista' twassal għal eh, tnaqqis fil-kwota Meta wieħed jagħti dal din il-kwota l gruppi eh, prioritari hija ħaġa li tiżisti ġiġa fil-liġi. Li wieħed jinkludi l-ħalib fl-artiklu 8-6 biex ma jkun hemmx eh, problemi fissu eh, għandha naħseb li lill-meta għal sentejn jiena għan ħan emenda fuq din il-linja u dan ħaġa li tkun tista' tiġġedded jkun hemm bżonn. Nirringrazzjak għal 280 miljun euro naħseb li naħseb nafu li ma tantx għandek flus. Allora jiena nitlob li jkun hemm votazzjoni favur. Grazzi ħafna. Issa għal l-Alleanza Progressista żewġ minuti ngħaddu l-kalma għal Sur De Castro. Signor Presidente, signora L-ewwel net nixtieq ngħid li jinsodisfat ħafna għas-sens ta' responsabilità li rajna dalodu minn l-Assemblea meta approvajna l-proċedura ta' urġenza biex nitkellmu fuq dan is-suġġett ġifieri l-artiklu li ta' erba' ta' single CMO. Maħabba il-fatt li qed nitkellmu fuq dan in-normi għal kriżi tal-suq, ovvjament jitlobna li nagħtu risposta importanti meta qed nitkellmu fuq l-settur agrikolu kollu, speċi u anki dan is-suġġett. Qed nistennew li l-Kummissjoni Ewropea tkun tista' kif għadha kemm qalet is-Sinjura Fisher tkun tista' tilqa' wkoll il-proposti tal-Parlament li ħafna drabi diġà tkellmu tkellem li ovvjament mħabba l-kriżi li għandna qudiemna x-xogħol mhux biżejjed li qed isir. Għalhekk il kumitat ta' dan il-parlament mhux xi ħaġa li huwa pjuttost ġest mħabba din is-sitwazzjoni drammatika li hija waħda wkoll eċċezzjonali. Għalhekk nixtieq nerġa' ngħid li l-Parlament jaħseb li huwa essenzjali li jkun jagħti parteċipa f'kull fażi sabiex ikun hemm kontroll demokratiku garantit. Għalhekk il-Parlament irid ikun informat minn qabel mill-Kummissjoni ta' kif dawn il-poteri il-ġodda skont l-artiklu 186 anki jas-settur tal-ħalib se jużom. Grazzi. Grazzi, Sr. De Castro, il-Demokrazija Liberali, minuta ta' nofs. Għandu l-kelma issa l-Sur Lajn. Thank you, Chair. Grazie Afna, President Jino kol nishtiq nirringrat il-kommissarju għalli ġi għedawek maħna l-lum, għalli tkun tista t-spiega l-poteri li għed fittex. Jina nirringrazzja għalli rispondejt forma pozittivament f'dak li ġi miftijem għawek fil-22 settembru biex wieħed jistabilizza situazzjoni imwera tal-raħala u n nirrazzaw kol 280 miljon euro għal ristrutturar. Issa dwar l-ewwel parti ta' proposta tijak. Question I think we all Naħseb li l-mistoqsija li nsaqsu lil nfusna għaliex aħna qed napprovaw eh, mizuri ta' emerġenza da' sektart u jek dawna ħajjejnu l kupru ta' suq Għax ovvjament eh, ġaqet naraw senjali li hemm kupru Ma naħsibx li eh, ħajkun hemm differenza ma' imma dawn il-miżuri huma volontarji u dan il-grupp mhux ħajja jopponihom. Jekk inħarsu issa l-proposta eh, li nwessaw il-kamp ta' applikazzjoni ta' sitta għal ħalib fl-esperienza tiegħi il-kommissarji u l-ministri normalment jiġu jitilbu poteri biex jagħmlu jieħdu azzjoni biex jisolvu problema. Eh, um, l-lum qed niġu mitluba biex nagħtu poter il-Kommissjoni minar ma qabel ġejna eh, għalunna xazzjonijiet ħajużaw biex indirizzaw is-sitwazzjoni. Jekk fimtek sew fil-bidu għat li għandek bżonn il-poteri addizzjonali bħala bażi legali biex tħallas dal-280 miljun u jiena nixtieq insaqsi jekk hux għalhekk li għandna bżonn il-poteri għax tħassib li għandna huwa li u huwa b'xi ju iħor ieħor u awtorità biex tagħmel li trid Kommissarju, għat li eh, finanzjarjament ma baqalek xejn, forsi eh, eh, ma tantx hemm kam lok finanzjarjament li wieħed jgħid jagħmel xi ħaġa. Fil-grupp tagħna aħna ħanna tu dawn il-poteri biss jekk huma limitati u limitati fil-ħin ukoll u għad ċirkustanzi. Grazzi ħafna Sullajen issa l-ħodor u liberali minuta nofs. Is-sur Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Äh, Präsident, Signori. mill lieder hemm ċaqliq dan id-dibattitu. Il-Kommissjoni offret inna xi ħaġa minn dak li aħna tlabna. Aħna mhux kontra jnuna finanzjarja li hemm kunu ċaru da. ma madana kollu da ma tantx jagħmel differenza. Il-deċiżjoni tal-Lussemburgu ma tajniex biex aħna nkunu nistgħu eh, konna ekwilibru fil-provista u l-talba. Zin, l-aspett sak importanti. Imma da kollu mhux ħaj taffi l-ammont li qed jiġi prodott. Aħna għandna bżonn nħarsu nħudu bis-serjetà il-rapport tal-qorti ta' awditur u konna politika fi żmien fit-tul. Biex qal dar-rapport aħna qal li għandna bżonn niddirriġu il-provista u għandna bżonn ikonna politika tal-ħalib eh, eh, fokata fuq il-kwalità fl-Ewropa. U għandna bżonn nitbiedu mill-export refunds. Aħna għanna bżon politika li tmur li l-in minn din il-krizi. Aħna rridu um, tweġibiet mill-Komissjoni ma l-inħarsu li l-in mill-ġurnata tal-lum. Imma sfortunatament Kommissjoni komissjoni għadha mla ċekk. Għanna bżon nsaħħu l-organizzazzjoni ta' produzzjoni biex intuhom intuhom iżjed saħħa kontra supermarkets. Issa, grazzi ħafna, l-onorevoli Nicholson għal minuta. Grazzi ħafna, President. u għabel kollu xurx ta' għajt li jien għad gost b'di deċizjoni. U naħseb li l-biraħ fil-komitat u l-lum eh, nkunu nistaw ċari fuq din is-sitwazzjoni. Ir-realtà u l-frustrazzjoni li ħafna raħħala li produtturi ta' ħalib huwa huma eh, qed jaraw forsi eh, ċerta eh, affarijiet jimbdu. Allura hemm forsi element ta' frustrazzjoni forsi għal dawk il-produtturi ta' ħalib li kienu taħt pressjoni finanzjarja għal ħafna żmien. Madonna kollu, il-kummissarju ħaġa tajba nitkellmu U naħseb li huwa utli wkoll għax naħseb jiena naċċetta li l-artiklu 186 jidħol fis-seħ biex il-flus imorru direttament il-produtturi kemm jista' jkun malaj. Jiena oġbitni l-idea ta' Surodessa dwar l-emenda u jekk joffriha nappoġġa biex tkun limitata għal sentej u tlieta biex dan ix-xogħol isir. Imma aħna nagħmlu da biex nħarsu l-industrija. Grazzi ħafna. Issa, għal Gwe NGL għal żewġ minuti. Sur l-Erik. Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Signora Kommissarju, nishtiq nerġa' ngħidilkom li d dispozizjoniet finanzjari li ti proponu u ma bis attra attra fil-problemi kbar li mux sejjejnu l-produtturi eh, ta' dan is-settur qed nitkellmu fuq 600 eh, miljon ta' euro, illum qed tagħtu euro wieħed li qegħdin jitilfu eh, xi 200 euro kull jum. Għalhekk aħna rridu b'mod urġenti pjan ta' finanzjament mill-aktar fis u mhux inraqqaw kif nistaw bla valur nafu li em, dawn il-produtturi il, il, il, tal-ħalib qegħdin ikollhom iħallu x-xogħol tagħhom dawn il-produtturi iż-żar li veru jipproduċu ħalib ta' kwalità tajba u eh, ġobnijiet ta' kwalità tajjeb. Qegħdin ibatu se jkollhom u xolju ju xogħol tagħhom u x'qegħdin tagħmlu intom ukoll biex eh, tipproteġu il-familji it-tfal tagħna li antant għandhom bżonn jixorbu ħalib. Bit-trattat tal Lisbona intom tridu tapplikaw l-artiklu wieħed 1.86 ta' regolament kont sabiex tieħdu dan il-poter. Imma dan il-poter diġa kien fidejkom u il-fat li dan il- b'dan il-poter intom ġibtu liberalizzazzjoni tal-kotas li ġabna f'li ġabna f'da e, e, e, f'din is-sitwazzjoni mwera mill-2000 sal-2007 il-prezzijiet tal-konsumatur olob 17 u kienet naqis ta' 6% bħala liħ. Għalek inti dan il-produtturi trid tejnom, trid toħloq fond ta' urġenza u trid taddi għal politika ta' prezz minimu. U mu ma narawx li l-dinja kapitalista edha teqret il-produtturi tal-ħalib tagħna grazzi. Grazzi sul-rearek sal dawk partem il-gruppi għal-minutu nofs l-onorevoli Morvaj, signora Morvaj. Biztos asszony, természetesen igennel fogok szavazni, noha tudom, hogy ez a könyöradomány adomány sem. Favur din il-rezoluzzjoni għalla volja naf li mux ħansalvu sejb dan għal-raħala jgħal tlet mistoqsijiet nixni namel. L-ewel, li ma hija lezzjoni li inti ħattu minn din il-kriżi għandkom hemm xi ħaġa li tallimna din il-kriżi hawnhekk mhux qegħdin quddiem xi tsunami xi ħaġa naturali, iżda eh, ħaġa li huwa riżultat ta' deċiżjonijiet ħżiena tal-politika agrikola. X'tista' twedu lil bdiewa u raħħala l ġejjini biex nevitaw dat tip ta' kriżi. Dak hija waħda mill-mistoqsijiet li nixtieq nagħmel. it tieni mistoqsija tiegħi l-bieraħ għat l-istati membri kunu jistaw eh, jkollhom libertà biex eh, dan il-kwantità jiġifieri l istati membri kunu jistaw iqasmu dan l-ammonti biex u mux jatuhom eh, jatuhom biss l-intrapriżi l-kbar, għandhom natuhom l-familji li verament għandhom bżonnhom dan biex ikunu jistaw jkampaw għax huma l-iżet li qed jiġu affettwati b'din il-kriżi Umbat u koll il bdiwa u raħala tal-pajizi tal-żar tal-pajizi ġodda. Kif ħantemmu din diskriminazzjoni qed issir ħaġa li jentolorabli li aħna pereżempju l-Ungerija kellna natu l-Unjoni Ewropea 100% tas-swieq tagħna imma kull maħadna huwa biss loqma. Mela nispiċċaw din nuqqas ta' ġustizzja. Issa għandu kelliema oħra, minuta nofs. Is-sur e Signor Presidente, si... President, Signora Kommissarju, kollegi. Tu il ha scelto. Jiena napprezza l-approst tal-Kommissarju li għazel biex jiġi fil-Parlament għazlet biex tiġi fil-parlament biex turina dan il-pakket marbut mal-prodotti tal-ħalib. Jiena nixtieq nitkellem dwar in-nuqqas ta' dettalji operattivi jidir li li jatnar orientament pozittiv biex nibdew soluzzjoni għal problema illi dawn il-bdiwa tjiexu bħalissa. Jina ma nasibx li l-interventi huma biss jistaw ikunu bizzejiet, ma dana kollu jina nemmen il-wan responsabli illi nivvutaw il-proposta tal-modifika tal-artikolu 1 68 u 69 dwar l-artikolu 1 6 jiena ngħid illi hemmhekk hemm protezzjoni differenti għal prodotti differenti. Għal uħut hemm tnaqqis, mentri oħrajn, pereżempju ż zejta, ta' zebbuġa, il-prezzijiet jolew. Din hija diskrepanza illi aħna ma naċċettawiex. Jiena wkoll fisem il-PPE nixtieq nressa emenda biex il-Kummissjoni tinforma minn qabel minn qabel li kunem l-interventi previsti għal artikolu 1.8.6 tinforma l parlament U dan jistaw kol kun marbut ma dak li kienu għati promovu il-soċjalisti. Fl-ħar nishtiq nejt biex il-Komissjoni e kif talbet um, fir rizoluzzjoni ta' 17 ta' ċettembru, Deċembru li l-Parlament iżida tal-limiti li morru li l-in minn dawk li huma nazzjonali. Grazzi. Naddu sassur kapolas għall Amerika Kabezak. Grazie ħafna President. Signor Kommissarju, sfortunatament aħna narfu li s-settur tal-ħalib għaddej minn periodu diffiċli fl-Europa. Il-grupp tijaj għal diversi xur, għal darba li tlieta talab bizuri eh, ta' emerġenza biex jisalva daw l-eluf ta' raħala ħadna inizjattiva u appoġġajna eh, inizjattivi li ntieħdu mill-grupp politiċi tagħna. U daw kollu blan li nkunu nistgħu nħu eh, dan oġġettiv. Aħna nieħdu gost bil-inizjattiva ta' komissjoni għal volja mhumiex biżejjed. Għalhekk il-Grupp Soċjalista votata dal-għodu favur l-urġenza li aħna li ġiet mitluba minn għandna. Madana kollu għahna nixtiequ li l-Parlament Ewropew ikun kompletament aġġornat permanentament aġġornat dwar il-mażuri li l komissjoni ħatiħu uh, fil-ġranet ġejjin. Aħna nkomplu namlu nistaw biex naslu għal ekwilibru fissu biex ikun hemm tħul introjtu sura ta' nies għal raħala kif jgħid il-Trattat tal-Lisbona. Grazzi ħafna sur Kapolessjon dessa naddu għasur Polson. Grazzi ħafna President. Grazzi, President. Ovvjament huwa meħtieġ illi naġixxu malaj kemm jista' jkun meta jkun hemm kriżi eh, fis-settur ekonomiku kif ġara fis-settur tal-banek ftit ilu għall-industrija tal-karozzi u kif qed jiġri bħalissa fis-settur tal-ħalib. Din il-kriżi madana kollu dawn il-kriżijiet ħarġaw jiġu, ħarġaw ħanarġaw insibuhom forsi mhux fis-settur tal-ħalib imma forsi taċ-ċereali jew xi ħaġa oħra. jiena ma tantx naqbel ma dak li hija tina f'dan id-dibattitu għaliex ma nistgħux inkomplu insolvu il-problemi meta jkun hemm kriżi. Irridu insibu kol ftit tal-ħin irdu nippjanaw xi ftit il-politika tagħna rridu naħdmu xi ftit biex naslu għall politika komuni agrikola. Politika illi hija flessibbli li tagħti saħħa u tevita l-impatt l-iktar katastrofiku li jista' iwassal meta jkun hemm instabilità tal-prezzijiet u nistgħu nistennew li jkollna għal xi prodotti dan irridu nagħmluh għaliex jien irrid li jkollna agrikoltura ħajja fl-Ewropa. L-agrikoltura ma tistax tgħix mingħajr art u mingħajr annimali, grazzi. Issa s-sur Bove. L-ma lider mhux qiegħed postu. Diga? José äh, äh, Bové kann leider nicht hier sein, deshalb spreche ich nochmal. Sfortunatamente, Sur Bové ma jistax ikun hawnhekk, allura jien kellem għandi mistoqsi għal-Kummissarju. Verament tħoss li il-protesti ħajfu issa. Daw il-fondi il-Parlament qed jagħtikom l-opportunità tagħmlu tridu għax ma nafux ħajamlu l-Kommissjoni b'dal flus. Ma naħsibx li l-Kommissjoni hija mis-soluzzjoni, l-Kommissjoni hija parti mill-problema. Aħna għandna bżonn niffaċċaw ir-realtà. Għandna bżonn li dawn il-miżuri nillimitawhom fi żmien biex il-Parlament kun jista' jżomm xi kontrolli. Ma' mistoqsija għal-mistoqsija eh, aħna dejjem jajdunna li għanna bżon nipromovu r-ristruttura f f'moħħok għaw x'tajt. Taħseb li ħaġa tajba li aħna nkomplu nħallsu flejjes biex il-farms iżarjal u u natu l-flus l-farms il-gbar. xux li għadija tajba, naħseb li aħna nħarsu li dak il-reġuni huma zvantagġati u l-istrutturi tagħhom hemmhekk għandna nibgħatu l-flus, għandna nagħtu l-flus biex intejbu l-istrutturi u nżommu dawk li qegħdin f'periklu. Issa naddu Is-sur Vlosvik laqqas mur qiegħed hawn. Le, mhux qiegħed moħbib x'imkienu. Allura naddu issa Assur Ferreira għal minuta. Tobrigad, signor President, signor Kommissarju. Grazie ħafna, President Kommissarju. Il-proposta għam il kummissjoni taraf il-falliment tal-politika tal-ħalib imma eh, zammet il-linji gwida dizastruzi il-mizzuri ma jikkompensawx għal tnaqqis fil-prezz. Aħna rridu nerġgħu nbidlu d-direzzjoni tal-pak politika li qed tisforza l-bdiewa jitilfu l impjieg tagħhom ħafna familji serħu fuq il-bidja speċjalment il-, -bidja, is-settur tal-ħalib se jkun hemm ħafna konsekwenzi ambjentali u ekonomiċi, jiġifieri aħna għandna bżonn li jkun hemm intervenzjoni immedjata sabiex inħallsu l-prezzijiet li bdew qed nitkellmu dwar iktar flus milli għandna bħalissa jew hemm bħalissa. Hemm bżonn li jkollna miżuri aktar wiesa għandna jkollna żidiet annwali fil-kwotas, żidiet fil-valur. fil kwotas żidiet fil valur u li nirrevokaw id deċiżjoni li jinnaħħu il-kwotas sal-2015. Sinjura Dodds għal-minuta. Grazzi bħal maġġoranza tal-membri ta' din l-awla llum jiena votajt sabiex nappoġġa l-proċedura urġenti brebta ma' artiklu 186 U importanti li dan is-settur jibqa' ħaj u importanti għal ħafna familji kif insibu pereżempju fl-Irlanda ta' fuq. Jekk inti kif qed tajt inti Sinjura eh, Kummissarja għandna bżonn li tibdiliet f'artiklu 186 sabiex jixpurnaw il-fond mela se nagħti dawn l-amendi l-appoġġ sħiħ tiegħi. Irridu nisperaw li dan il-fluss se jiġi mqasam malajr ħafna. Hemm ħafna bdiewa li mm, kellhom jistennew wis eh, jiena nkwetata dwar il-proposti ta' artikli 65 sa 84 dan mhux se jkollhom impatt fuq ir-Renju Unit u hemm xi kwistjonijiet ukoll marbuta magħhom b'mod partikolari jiena naħseb li dawn se joħolqu livell mhux indaqs bejn ir-reġjuni fl-Ewropa u jidher li dawn l-affarijiet huma kontradittorji fil-dawl tal-politika attwali tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna Sinjura Dodds għal-minuta. għal minuta u nofs sur Bexxu. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. Hemm bżonn li l-linji ta' politika tagħna jkunu koranti. Aħna ilna sa ngħidu li l-Kummissjoni għandha tadotta miżuri u meta i tamlinna l-proposta, aħna nkunu nistgħu nifutaw anki jekk dawn ir-risposti qed jiġu tard wisq aħna ridna verament u għom u e, verament nitolbu nisritana biex jisforzaw li uħorġu din is-somma li hija fuq medda qasira ta' żmien mhux se e, solvi l-problemi iktar e, fuq medda itwal ta' żmien ċifiri għal prodotti agrikoli u l-kwotas ma nistax ma jkonniex regolamenti anki il-fatt li ikonna mezzi ta' produzzjoni naraw kif dawn jaqblu biex il-krizi f'dan is-settur ma jerġgħux jirrepetruhom imma illum qed nitkellmu fuq l-artiklu 186. U Senjura kummissarju, jien għandi mistoqsija sempliċi ħafna lik. L-artiklu 186 mod konkret għaliex minn meta u kif Ġifri kif se tuża dan l-artiklu mod konkret fl-issar qasir? Grazzi ħafna Swer Bexxu. Un minuto. U issa għal minuta, Senjora Garcia Perez. Grazzi ħafna. Sur President, Sinjura Commissario Xarilu, hawnhekk konna qed nidbattu rezoluzzjoni bi proposti għall-intervenzjoni fis settur tal-ħalib, pissanna żewġ miżuri ġodda qudiemna jiġifieri bidla fil-kwota tal-ġestjoni u artiklu 186 u aħna aċċettajna l-urġenza kif inti stess tlab imma kummissarju l-industrija għandha bżonn li jkollha riflessjoni. imma nixi konna dawn il miżuri joħorġu ftit ftit, qatra qatra. Inna nitkelmu ħafna xhur fuq dawn il-miżuri għandna bżonn li kuna żieda fil valuazzjoni de minimis imma nizida se wassal għal ħafna distorzjoni se kun diffiċli li jkollna applikazzjoni uniformi tal-pak. L-aħħar ħsib eh, inti qed titkellem dwar għajnuna ta' 180 miljon imma nixtieq nfakrek Sinjura komissarju li aħna fil-Parlament kellimna dwar font addizzjonali eh, diġà. Grazzi ħafna is-Sur Rimes. Is-Sinjura Rimes. President, kollegi, Fl-emendi pjanati l-artikli 78 u 79 qed nara li l-Kummissjoni qed titbiet mill l-isforzi tagħha u qed tiffavorixxi l kumpaniji l-kbar. Dan huwa perikolu speċjalment meta s sistema tal-kwotas se tiskadi dil-waqt Jiena nirrifjuta dawn l-emendi li qed jiġu proposti u faċli naraw kif il-Kummissjoni xta qed tirreaġixxi għat-talba tal-Parlament tal miżuri urġenti u l-Kummissjoni qed tipprova temenda artiklu 186 ħalli bekk fit-tul jistgħu jaċċertaw li ma tantx ikun hemm lokal manuvrar għall parlament jiena nirrifjuta din l-emenda nista' naċċetta kieku kien hemm xi limitu ta' ħin ħalli bekk il-Parlament jista' jagħti lokal manuvrar biżżejjed il-Kummissjoni u dawn jistgħu jaqgħu taħt regola 142 fil-futur. Grazzi ħafna. Signora Ryman, sissa żewġ minuti. Is-sur Ashwet. Grazzi ħafna, President. President, settur tal-ħalib jinsab fi kriżi u nixtieq nerġa' l-Kummissarju għall-azzjoni eh, fuqto eh, li ħadet naħseb eh, 280 miljon euro huwa ammont realistiku l-industrija se tilqa dan l-ammont jiena perswas li se jkun meħtieġ li ehm, jingħataw is-setat taħt l-artiklu 186 ħalli bekk l-għajnuna tingħata lill produtturi għalhekk jiena nappoġġa eh, din l-emenda, imma jiena nippreferi li nillimitaw il-konċessjoni sal-2013. Dwar il-buyback scheme tal-kwotas nazzjonali jena qed nara li se jkun hemm eh, poteri biex l-intaxxa tiżdied jiena ma tantx naqbel għax dan qed jippenalizza ħafna produtturi speċjalment iż-żgħażagħ li huma l-futur tal-industrija tagħna u jiena naħseb li qed nibatu s-sinjali l-ħżiena hawnhekk. Aħna qed ngħixu fi eh, suq eh, li huwa volatili u aħna għandna bżonn azzjonijiet mhux fil-futur qarib għandna imma għandna bżonn ta' strateġija fit-tul u jiena ili nappoġġa l-Kummissjoni u l-Kummissarju u l-viżjoni tagħha u nixtieq inħeġġeġ il-Kummissarju sabiex tieħu direzzjoni ta' strateġija fit-tul u mhux strateġija fi żmien qasir. Grazzi ħafna Sur Ashworth għal minuta u nofs is-Sur Kalinowski. Sur President, Sinjura Kommissarju, jiena qed nittama li l-produtturi tal-ħallib eh, issa għaddew mill-lar periodu possibbli l appoġġ addizzjonali għall produtturi tal-ħalib jiġifieri 280 miljun euro s sena d-dieħla dan huwa sinjal tajjeb imma għatfadal ħafna kwistjonijiet fundamentali jiġifieri fejn eh, l-imdirezzjoni se nieħdu iktar kwestjoni importanti għal il-futur tal-kwotas għall produzzjoni tal-ħallib hemm żewġ xejriet bħalissa l-ewwel xejra riżultat tar-reviżjoni tal-pak ġifieri li ikun hemm żieda gradwali li twassal għal abolizzjoni qed neħħija tal-kwota sal-2015 u t-tieni xejra li l provista tal-ħalib titnaqqas u iż-żewġ xejriet dawn huma kontrar irrid ikun hemm kriterji li huma oġġettivi u ġusti. Se jkun diffiċli ħafna li nħorġu b'dawn il-kriterji imma għandna ngħidu żmien u nagħmlu dan. Dwar it-twessiet tal-ambitu ta' artiklu 186 iva naqbel li marrit ikollna definizzjoni tar-rwol u l-istrumenti li l-Kummissjoni se tuża. Grazzi ħafna Sur Kalinowski għal minuta is-Sur Kelly. Grazzi ħafna Kummissarju Il-Kummissjoni vera eh, għamlet ħafna affarijiet negattivi, eh, adattazzjoni negattiva ħafna fid-dal tal-kriżi tal-ħalib il-Kummissjoni għandha tkun tista' tintervjeni b'mod iktar malajr fissu u din il-mozzjoni hija pożittiva ħafna f'dan ir-rigward fil-kostituenza tiegħi hemm ħafna diwa żgħar u kbar u hemm ħafna irtiset tal-familji u dan kważi waslu għal falliment dawn qed iħarsu lejn e, diffikultajiet u l-ammont vera żgħar li qed ġofrutu waqt li l-banek qed irċievu bailouts vera kbar. Il-fond ta' 280 miljon. Sur Kelly, jekk joġbok, tista' titkellem Tista' ma taġġilx ma titkellem il-font tal-ħalib ta' 280 miljon iva dan huwa sinjal tajb imma hemm problema ikbar. F'Settembru li e, um, l-awla votat li għanna jkollna 600 miljon u din iċ-ċifra għanna nżommuha. il prioritar li messa l-Kummissjon għandu jkun li nindirizzaw il-kwistjoni ta' sprovvista tal-ħalib. Jiena e, naqbel sakemm ma nindirizzaw din il-kwistjoni se naħdu wiċna ma' ħafna iktar e, problemi. Grazzi ħafna. Grazie, signor Kelly. Grazie ħafna, Sur Kelly, għal-minuta Is-Sinjura Jegle. Grazzi. Grazzi ħafna President, Sinjura Kommissarju. Iva. Anna naqblu li l-ħalib jaqa taħt artiklu 186 u nittama li se nagħmlu dan għada ma nistax nikkritikaw il kollu l-Kummissjoni li timxi wisp bil-mod u l Kommissjoni ma tagħmel xogħol issa ħadet l-opportunità eh, reaġixxiet malajr ħafna u għandna nifirħu l-possibilità għalkemm aħna nixtiequ li jkollna xi skrutinju u aħna se nappoġġaw l-emenda ta' Sir Albert. Iva, ma tantx eh, hemm ammont eh, kbir ta' flus, imma rridu niftakru li issa għasanna fit-tmiem il-budget tagħna u l-perjodu tal-budget aħna nixxiequ u l-280 miljun dan, l-ammont murra l-bdewa li l-iktar ġew affettwati mir-reċessjoni qed nitkellmu dwar in-nies u komunità rurali Aħna fil kontesti l-oħra dejjem ngħidu li nixtiequ nappoġġawhom, jiġifieri Sinjura komissarju trid tappoġġhom il-fond tal-ħalib, il-Kummissjoni tkellmet favur dan il-fond mara f'sinar u jiena qed li vera kont kuntenta dwar dan il-fond irridu nebatu dan is-sinjal u dan il-flus huwa għandu jkun inkluż fil-budget tal-2010. Grazzi ħafna Sinjor Jegles sa sanaddu għal kaċ tiegħi għal minuta is-Sinjura Patron. President, Signora Commissario, Din il-miżura urġenti aħna nil-qawa ġifiri li ndaħlu l-ħalib fl-artiklu 126 ħaġa urġenti ħafna f'sitwazzjoni serja għandna bżonn li jkollna miżuri urġenti sabiex niddefendu l-industrija kemm għal raġunijiet ekonomiċi kif ukoll għal raġunijiet soċjali jiena Eh, mill-Portugal u r-reġjun l-Azores fejn is settur tal-ħalib huwa importanti ħafna u palis Eh, hemm ħafna reġuni fraġli fejn għandna nżommu s sistema tal-kwotas li lin mill-2015 il-miżuri li li huma proposti huma miżuri żgħar imma urġenti. Jiena wkoll inkwetata dwar is-setat il-ġodda li l-Kummissjoni għandna għax eh, f'dil kriżi l-Kummissjoni kienet insensittiva ħafna toħroġ bi miżuri tard ħafna, dajfa ħafna u taħt pressjoni biss. U nixtieq li l-Kummissjoni tagħtina annes għall-artiklu 186 li u tispeċifika l-miżuri li tista' tuża għall-intervenzjoni sostanziva fil- settur tal-ħalib u l-Kummissjoni għandha bżonn tispjega s-sostenibilità. Grazzi ħafna sal-minuta. Sur grazzi ħafna, President, Sinjura Komissarju, jena nixtieq ngħid li nilqa l-approċċ tiegħek imma nixtieq nikkritika punt wieħed jiġifieri l-iskema buyback Miżura bħal din jekk se jkollha suċċess, se jkollha suċċess jekk tkun sistema obbligatorja mhux volontarja. Naħseb li dan ir-regolament volontarju eh, għall iskema eh, buyback scheme u kontraproduttiv. Aħna se nkunu qed u diffikultajiet ta' finanzjament u se nagħmluha diffiċli ħafna li jinsibu soluzzjoni u se jkollna bżonn nirrifjutaw għom dawn l-affarijiet, speċjalment meta tnażbu dwar l-iskadenza tal-kwotas tal-ħalib irridu nkunu nistgħu nippermettu li l-irsiet se jadattaw għas-suq għal dik ir-raġuni se jkolli bżonn nirrifjuta dik il-parti tal-mozzjoni ma se naqbel mal-mozzjoni kollha kemm Grazzi ħafna Surjal issa is-Sinjura Cortez. Sur Cortez. Huwa veru li aħna ħanieħdu miżuri li huma orjentati biex insibu soluzzjoni parzjali tas-settur tal-ħalib ta' kollha li qegħdin hawnhekk nafu s-sitwazzjoni ta' dawk il-unitajiet ta' produzzjoni eh, tar-raħala tagħna. U nafu dan xaj fisser għalihom u għall-familji tagħhom. Il-raħala tagħna ma jridux kontinwament jiġu sussidjati huma jitolbu li jkun jista' jagħmlu x-xogħol tagħhom forma ta' dinjità. Ta bieħu il-prodott tagħhom prezz li huwa ġust u rispettabbli u jkunu jistgħu jippjanaw l-investimenti. Indipendentement mill-fiduċa li nistgħu ntuhom aħna eh, natu l-raħala b'dawn il-miżuri, aħna għandna bżonn inħarsu lejn riformi għal ġejjini f'dan il-Parlament. Grazzi. Tira la palabra la signora McGuinness. Grazie, signora McGuinness. Grazie ħafna President, nixtieq ringrazzjak Signora kommissarju l li jem importanti li ħarġu mill-Kummissarju jem il-prezzijiet fissu jibdew jollew u rridu aħna qed ngħidu li hemm 280 disponibli disponibbli imma huma l-bdewa jippreferu kull ċenteżmu li huma jirċevu jiswa ħafna iktar jom, Nasib li huwa importanti u hemm dawk li kritikaw il-Komissjoni rridu narfu li l-intervenzjoni u l-export refunds kienu użati sabiex il-prezzijiet jinżamu anka f'prezzijiet eh, li huma vera baxxi nasib li ftit mill-kritika mhix eh, neċessarja u jiena napoġġa dan l-artiklu 186 jekk għandkom ehm, bżonnu dan l-artiklu jiena naħseb li l-affarijiet huma simboliċi rridu nħarsu lejn l-affarijiet li jseħħu wara l-2013 il-grupp ta' livell li qed jiffoka fuq dit tema u dawk il-gruppi politiċi li sosnu l-finanzjament tal-settur tal-ħelib tridu taċċertaw li sosnu eh, pak wara l-2013 Grazie ħafna Signora McGuinness. Sur Bove. Oui, excusez-moi, je devais... Iva, eh, skużani, suppost kontaw qabel, imma kelli nitkellem ma xi Franċiżi li ġdak li ġara l-bira fil-Lussemburgu, jiena naħseb li d-deċiżjoni tal-Kunsil għadha ħażina. Hija għax l-unika kelma li għandna fil-dokument hija ristrutturar qed nitkellmu ġifiri fuq ħafna inqas raħala li qed jaħdmu f'dan is-settur. Illum qed ngħidu li rridu innaqsu numru ta' produtturi u l-flus li eh, imorru għal dawk il-produtturi li qabżu l-kwota ġifiri fil-żoni l-iktar diffiċili se nkomplu neqirdu din eh, dawn tip dawn in-nies l-flus li qed nagħtu ġifiri 280 miljuni diġà għedna li huwa 50 euro fix-xar għal kull persuna għal sena. Iġifiri, verament kontra ma tfisser xej, kważi qegħdin inżebilħuhom dan nies u mhux naġevolawhom għalhekk din il-kwistjoni tal-agrikoltura ma nistawx naċċettaw li l-Kummissjoni tagħmel li trid bihom lil dawn in-nies. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sal-minuta, Signor Indik Lolesku. Missur Indik Lolesku. Grazzi ħafna jiena nixtieq Nindirizza lill kummissarju nixtieq nirringrazzja tal-li hawnhekk inti qed li hemm il-fondi imwieta s-settur tal-ħalib u li dawn il-fondi se jingħataw lill istati membri skont raġunijiet storiċi u hemm ħafna stati membri li mhumiex kuntenti dan u għalek li huwa importanti li jkun il-liberalizzazzjoni tas-swieq għax hemm membri li ma jistgħux jipproduċu biżżejjed għal konsum personali jekk jogħġbok tista' titkellem iktar bil-mod jiena Eh, mux naqbess il-ħin allokat il-Kummissjoni u l-Kummissarju qalet li l-fondi se jingħataw skont il-kriterji storiċi imma ħafna stati membri li jaħsbu li ehm, din mhix ħaġa ġusta u għalhekk eh, huma jaqblu mal liberalizzazzjoni tas suq ma tasibx li jekk nużaw sfond storiku nistgħu aħna insaħħu l-inġustizji li jeżistu grazzi ħafna s-surni sur Nikoleċku issa l-minuta s sur Naviċiba. Is-Sinjura Naviċiba. Grazie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 nara li kollox jispiċċa fix-xejn, naraw hemm bżonn li jkollna viżjoni fuq medda twila ta' żmien għall istabilizzazzjoni tal-prezzijiet għalhekk il-miżuri kollha fl-kull stat membru jridu jiġu jidħlu fis-seħħ u nixtaqt ngħidilkom li it-tibdil tar-regolament numru 12-24 jista' jitieħed mod parzjali mill-Bulgarija għax il-possibilitajiet tal-tbdil fil-kwota se jinbidlu skont diskrezzjoni tal-istati membri. Iġifiri, wieħed jista' jixtri il-kwota skont riservi nazzjonali. Ma nistawx naċċettaw situazzjoni bħal dan għax fil-Bulgarija l-affarijiet qegħdin jiġu ristrutturati u situazzjoni qed issir kull ma tmur iktar kompetittiva. Grazzi. Grazzi, Solezneċek. Grazzi ħafna, President, Signora Kommissarju. Ovvjament, aħna nilqaw id-deċiżjoni l-ġdida sabiex jiġu mejuna l-bdiewa speċjal inkluż dawk pollakki imma rridx ninsew li meta nitkellmu dwar il-flus rrid naraw kif um, jintefa' dan il-flus il-flus se jisfiċa fidejn dawk li vera għandhom bżonn il-flus minħabba l krisi jena minix favur li natu ftit li l-kulħat għaxan ifisser li muna nejnu l-ħat Nixċi li aħna nħarsu lejn l-istorja bil ma nħarsu lejn il-futur xi sena u nofsilu il-mdewa kienu qed jirċievu prezzijiet eh, tajbin għal-ħalib u kienu għat jirċevu sussidli mill-Unjoni biex jimmodernizzaw is-settur. Irridu aħna nenħejju għal-fottur għal-bazi tal lizballi li saru fil-passat, għax saru dawn l-izballi. Irridu naħsbu dwar kif nistgħu nippjanaw għall-iżvilupp ta' dan is-settur li nonfqu l-flus fuq is-sussidi durretti għall iżvilupp rurali imma li nużaw affarijiet pal kwotas tal-ħalib ukoll. Grazzi ħafna, issa l-minuta, is-sur Sikjarski. Signora Komissarju, għandi mistoqsija għalik. Il-280 miljon euro dan il-flus se jintefaq il-ristrutturar jew tip ta' injezzjoni ta' flus fis-suq. Jiena nixtieq li l flus jiġi użat għal mekkaniżmi ta' appoġġ. Jiena ma naħsibx li l-bdiewa jistgħu jkomplu bħalissa bil-modernizzar għax dawn ma jistawx jieħdu self ta' flus dan mhux iż-żmien li wieħed jinvesti il-280 miljun euro jiġifieri żewġ ora l-kull tunnella ta' ħalib prodott fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tixtieq naqqas il-produzzjoni permessa ta' sistema ta' ġestjoni tal kotes Ma nistgħux aħna forsi nispiċċaw f'sitwazzjoni bħalma eh, kellna wara riforma tal-settur tas-sokkor Dan huwa żmien li jinnaqsu l-produzzjoni tal-ħalib u x-xejr. Isur Dawfman għal minuta. Herr Präsident, äh, geschätzte Frau Kommissarin, es freut President, Signor Kommissarju, jiena sodisfat ħafna, Sinjura, li ftit wara li din il-Kamra dit Rizoluzzjoni fuq il-ħalib, issa inti qed tipproponi miżuri sabiex tilqa' it-talbit tagħna. Mela, fuq dan l-artiklu 186 naqbel mal-proposta tiegħek. Imma forsi irrid ikun hemm limitu ta' ħin anki l ideja ta' il-kwoti differenti, differenzjati, naqbel ukoll. Imma fuq l-iskema tal-buyback ma tantx naqbel għax int kontilek tħamba u tgħid li din il-kriżi ma ġietx mħabba l-iskema tal-kwotas għalhekk Għalija, ix xaħġa loġika li issa toħroġ skema ta' buyback. Naħsibx li se naslu b'dawn il-miżuri, tafux naħseb li hemm bżonn inkomplu nifukaw dawk ir-raħala hill farmers u anki żoni mbeda. Grazzi ħafna l-aħħar intervent. Sinjura Testinger. Onorevoli Testinger, fidejk. Iva, Sinjura Komissarju, Sur President, kollegi, jina u kol nishti nir-ingrazzjak li inti se, se proponej dawn din is-somma ta' 280 miljon nispera li dawn u kol se xiftit minn dawn il-flus jużawhom il-raħala eh, fl-Awstrija għax għandhom veru bżannom da forsi intom tafu eh, f'sitwazzjoni mwera qegħdin il-nistana fl-Awstrija f'dan is-settur Għalhekk jiena kuntenta li qed tipproponi din il-miżura nispera li jibbenefikaw minna r-raħala tagħna aħna se ngħidulhom biex ikunu lesti jagħmlu l-almu tagħhom ukoll jilabu l-parti li għandhom huma huma u qed nifhem li se nżidu il-prezzijiet tal-kwotas. Imma din, din il tal kif se nispjegawilhom lir raħala eh, tal-Awstrija? Grazzi, Sinjura. Senjura Fisher Bowl, grazzi ħafna. Sur President, jien qatt attenta ħafna d-dibattitu li kellna l-lejla u u għet jista jimmaġina li dan hawnhekk qed namlu l-ewwel pass li qed namlu aħna biex ngħinu dan is-settur tal-ħalib, tal-produzzjoni tal-ħalib, imma tkunu sejrin żbal tafux għax intom tafux ilu għaddej issa minn jannar ta' din is-sena fej konna bdejna bil-intervenzjonijiet għamilna l-export refunds aħna ħadna ħafna miżuri differenti anki matul is-sajf. Iġifri, il-membri ġodda ta' din il-parlament naħseb forsi għandhom jitalmu xi ftit jaraw ikunu ntiżi ma dak kollu li kien għaddej li ilu għaddej sa minn jannar li għadda fuq il-punti iktar speċifiċi ċifri l-proposti li għanħa nerġa nirrepeti għal darbohra li din is-skema tal-bajab mish ħaġa ġdida, ila teżisti, l-istati membri setaw jużawa jekk forsi rridu jgħinu lil xi parti tas-settur l-offerta kienet hemm għalhekk mhix ta' bilfors hija biss possibilità li ta' għajnuna li jistgħu jużaw l-awtoritajiet. Ovvjament din l-iskema wkoll tista' tinżamm fir-riserva u l-istat membru juża iktar tard. Ġifieri dan kien parti mid dibattitu li kellna hawnhekk. Imma mbagħad element ieħor interessanti ħafna ovvjament huwa l-artiklu 186 l net xirrit nejt fuq dan. Mela, il-raġuni sabiex indaħlu il-prodotti tal-ħalif f'dan l-artiklu huwa sabiex nkunu kapaċi nireġixxu ta' malaj. Nistax nifhem għaliex m'għandniex indaħlu dan is-settur f'dan l-artiklu bħal setturi oħra. Per eżempju, il settur tal-produzzjoni tal-laħam dawn diġà qegħdin hemm u dawk li forsi jibżaw li l-Kummissjoni se tirċievi kaħta blanx biex tagħmel li trid, irrid kum ngħidilkom li dan l-artiklu 186 jiddiskrivi skema waħda pozittiva ħafna li jippermetti intervenzjoni ta' malaj. Ġifri miex, miex kaħt blanx biex wieħed ikun jista' jagħmel irid u kif irid. Dan kollu jiġi diskuss kumitat tafux jiena qatt nismaw kol l-idejat tagħkom fuq perjodu iktar qasir naħseb li ma naqbilx għax dan jimbat iġib ċertu jiswalifika ċertu setturi, imma mux naqot nidħol fil-detal fuq dan. Issa biex nikorreġi xifti zbalji li smajt. Il-280 miljon mux se jintużaw għall ristrutturar hija biss possibilità biex wieħed ikun jista' jħallas lura jekk ikun hemm bil mill irlaqa tal-ikfin li se ssir f'Novembru ġifiri meta jiena, meta jiġi firma il-budget tal-2010. Iwa biss mezz biex kif wieħed jista' jintervjeni ta' malaj, ovvjament permezz tal-artiklu 186. Għalek, l-istati membri kunu jistaw jintervjenu jgħinu dawk liktar fil-bżon. Kif issa wieħed jista' jasal biex jqassam da, dan kollu. Iva, bazi tal-produzzjoni, forsi hemm ideja toħra, imma jekk noqogħdu niddiskutu b'mod intern kif se nagħmlu distribuzzjoni mela naħseb tant ndumu u fuq idejat veri tajbin, kif nibqaw sejrin għadvita um, eternama unik ma naslu qatt. Fuq ċertu mistoqsijiet iktar partikolari, iktar speċifiċi laqdiet ta' produzzjoni hija għażla importanti u jkun bżonjus li naslu għal dan. U diġa għettu dan anke fil-plenarji qabel, meta wieħed ikun qed jitkellem fuq skemi ta' investimenti. Jekk il-bdew raħala joqogħdu jaraw kif se jkompetu bejnietom u ma jkompetux mal-settur ta' l-imnut, naf jien minn se jirbaħ għalhekk hemm bżonn li huma jingħaqdu biex ikunu iktar b'saħħithom f'din il-katina tal-ikel. Jiena naqbel magħkom mbagħad inkwantu għal fatt li għandna ħafna nies biljun ruħ qed imutu bil-ġuħ. Ġifri ta' kuljum għaw biljun ruħ li mandomx ikel, ma jisibux ikel xieklu. Għalek jiena konti imweġġa meta rajt li dawn il-produtturi tal-ħalib edin iferraw il-ħalib jaħlu il-ħalib meta edin naraw nies imutu bil-ġuħa. Ma naħsibx l agrikoltura fl-Ewropa dan kien xi sinjal tajjeb. Kien hemm żewġ membri, sur Bove u s-sur Hoisling irnexxielhom li fi żmien allokata lihom għattatenta ħafna ta' kif setgħu jitkellmu Jiena ma nafx li ir-regoli jistaw eh, jippermettu li ma tkunx prezenti waqt il-speaking tant jekun bat titħol fil-sessjoni tal-keġdija imma kont attenta li irnexxielhom dawn iż-żewġ deputati jagħmlu hekk. Grazie ħafna, l-u dan il-punt, un bat nibutaw eh, il-ħamis, il-sessjoni li misna għada, saduta għada 21. L-agenda ġaġi publikat fil dokument u fuq l-internet u kol. Grazie, naġġornaw is saduta. Well,